U għalhekk wasal li żmien issa li l-Parlament Ewropew jieħu l-inizjattiva hawnhekk u jiddefenda l-inizjattiva tal-komunità fiha nfusa. Let's start the voting. Nistgħu nibdew il-votazzjoni. Tajjeb wis. Dan itemm id-dibattitu. Grazzi, grazzi lil kulħadd, grazzi Sur Schulz. Il-punt li jmiss huwa l-votazzjoni taħt il-proċedura semplifikata fuq ir-rapport tas Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-Globalizzazzjoni. Naddu għal votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is Votazzjoni maluqa. Adottata maġġoranza kbira. Nifirħu l-Sinjura Matera. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport Missur Provera fuq il-flussi migratorji li oriġinaw mill-instabilità. Ambitu rwol tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Naddu l-votazzjoni, votazzjoni waħdanija dak favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Grazzi l-Sur Provera. Issa naddu għal-rapport Jegle fuq rwol tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Niferħu l-Sinjura Jegle. Essa l efficienza rapport li miss Missur Marinescu fuq l efficienza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tad dekommissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati membri. Favur, kontra, stenzjonijiet adottata niferħu l-Sur Marinescu. Issa ngħaddu Sinjura Matera darboħra fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni fuq ir-Repubblika Ċeka. U għandna emenda waħda li nivutaw għalija dak favur. Kontra. Astenzjonijiet nagħmlu verifika, verifika miftuħa fuq l-emenda numru wieħed. Check is closed. Verifika maluqa. adottata. Issa nivvotaw fuq il-mozzjoni u riżoluzzjoni kollha kif inhi kif hemm indata votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata issa nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi lis-Sinjura Matera, nifirħula. Issa naddu għal-votazzjoni li jmiss ta' Sur Leichfried, il-kontrol ta' esportazzjonijiet, għanna 36 favur kontra estensjonijiet adottati kollha l-emendi. Issa naddu l-emenda 8 favur kontra astensjonijiet verifika, verifika miftuħa fuq l-emenda 8. Verifika maluqa. Maddiċ. Emenda 12 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet verifika fuq it-tieni parti tal-emenda 12 verifika miftuħa. Check is closed. Verifika maluqa. Adottata. Emenda 13. Tlet partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet verifika miftuħa fuq tieni parti tal-emenda 13. Verifika maluqa adottata. It-tielet parti issa favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Emenda 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 21. Verifika miftuħa. Verifika maluqa. Adottata. Emenda 38 favur kontra. Astenzjonijiet għad maddiċ. Namlu verifika. Verifika miftuħa. Verifika maluqa. Maddiċ. Mizbrix. Emen darba 40, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet Naħseb li maddiċ iżda nagħmlu verifika fuq l-44. Verifika maluqa. Adottata. Issa naddu għal-emenda 23, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika, skużawni. 23 verifika miftuħa. Verifika maluqa. Maddiċ. Issa naddu l-emenda 48, da favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika jek tixtiequ tajab wis għal 48 verifika miftuħa. Verifika maluqa. adottata. Skużawni. Niente, President. Emenda 33, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika, verifika miftuħa fuq 33. Etnitlef il fil-fiduċa sajeta President. Verifika maluqa. Maddiċ. Issa Naddu għall-emenda 49. Favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Verifika, taj post. 49 verifika miftuħa. Verifika maluqa. Adottata. Skużawni għal darbohra. Emenda 42, dak favur sa. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Nemenda 42, verifika miftuħa. Verifika maluqa. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 50. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika? Namlu verifika, kif tridu. Emenda 50, verifika miftuħa. Verifika maluqa. Adottata. Emenda 46, dak favur. Kontra. Astenzjoniet? namlu verifika. Al 46, verifika miftuħa. Aħjar nkunu ċerti, jiddispjaċina wara. Verifika maluqa, maddiċ, issa emenda 51 dak favur, kontra. Mux ċara, skużawni, namlu verifika l-emenda 51. Verifika meftuħa. Verifika maluqa. Adottata. Emenda 47, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika ftuħa fuq is-47. Verifika maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal votazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni kif emendata. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Leichtfried għal point of order. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die das Abstimmungs... Grazie, Präsident, kollegi. Rizultat riżultat tal-vot wassal għal xi ħaġa li t-diskuti l-kwistjoni tas sustanza, iżda l-fatti huma li issa rib ħafna tal-pożizzjoni tal-Kunsill u għalhekk mod konġunt mar-rapporters nixtieq nitlob li l-vota ħar jiġi pospost għaliex huwa possibbli nistgħu nsibu bila ħari mal-Kunsill. Tajjeb, il komissjoni tajċa xi His iPhone. Um, so. Right. Well, in the absence of a commission opinion. Mħabba li kommissjoni dawk li jaqblu li jkun hemm postponiment minnu favur, minnu kontra, jien estjeni. Mela, il-votazzjoni ġiet posposta, grazzi sul Lifefield, kompli biex xogħol siwi tiegħek. Messa il rapport um surġadu, fu il-krediti għall-esportazzjoni appoġġjati eh, uffiċjalment. Ok, ehm, fu dak ma favur, dak ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Xult. Xult titkellem. Mux jisur xult, jisur xult. Muna mela taħdem, jgħajt jisur xult. Grazie għafna president, jgħajt jisur xult. Jinnishtiq najt, jinnishtiq nidro, nirtira fissem il-għuwa il-votazzjoni fuq l-emenda 10 fiż-żewġ ta' partijiet. Tajjeb. Mela, l-emenda 10, żewġ partijiet, l-ewwel parti li huma minnu favur, minnu kontra. Jistintien għaddiet. It-tieni parti minnu favur, minnu kontra, astenzjoni tiċċekkja. Aħna tiċċekkjaw missa eh, tira il-roll call vote. Niċċekkjaw it-tieni parti. Eh, votazzjoni għal ed U dit dik għaddit. Issa l-emenda 22 minn favur nu kontra min jastjeni. Ma ddiċ mill lider ma nċekjaw l-emenda 22. Votazzjoni fetħet. E, votazzjoni għal-et. Għaddit. Mela. Votaw fu e, proposta kif il-emenda, ta' minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Nas issa. Surġadu. sur eh, xtaq jitkellem, Surġadu. sur kjoxbok. <clears throat> President, bħalma ġara fil Fotta qabel, xadu eh, rapportez u jien, id-deċidejna li ma nissottomettux il-rezoluzzjoni tal-leġislativa l plenarja Raħna xtaqna nkomplu bil negozjari tagħna ma jkunx biex forsi eh, forsi nistaw ma nafx hekk il-Kommissjoni tixtieq tajsa ħaġa jgħid il-President hija. Le, il-President jgħid li mill leader ma jridu l kommissjoni ma tixtieq titkellem. Mela. Għan votaw fuq il-mozzjoni biex nipposponu minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet. Mela mill-lider, il-votazzjoni ġiet posposta. Proset, subġata. L-aħħar punt li għanna fuq il-votazzjoni tal-ħodu huwa rapport mis sunjura Svensen fuq il-politika għafas eh, tal-Unjoni Ewropea fil-ġdida kontra l-violenza kontra n-nisa. L-ewwel paragrafu 2 ċitazzjoni waħda, votazzjoni nominali fetħed. <clears throat> Votazzjoni għal-qed Għaddit. Paragrafu 2. Citazzjoni numru 4, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għalħed. That too is adopted. We now come to paragraph 2, citation 10. Those... Issa naddu għal kotazzjoni 10, in favur, in kontra, għaddit. Eh, paragrafu 2, kotazzjoni 11, eh, minu favur, minu kontra, minu jastieni. Eh, paragrafu 2, kotazzjoni numru 11, votazzjoni fethet, votazzjoni għal-et. Għaddit, mela s-sanar paragrafu 2, kotazzjoni 12, votazzjoni nominali li fethet. Votazzjoni għal-et għaddit, mela sta paragrafu 2, kwotazzjoni numru 14 b'żewġ partijiet, votazzjoni nominali, mela, votazzjoni fetħet għall-ewwel fuq l-ewwel parti. Votazzjoni għalqet, għaddit, it-tieni parti, votazzjoni fetħet mill-ġdid. Votazzjoni għalqet, Eh, maddiċ. Mela, paragrafi 2, kwotazzjoni numru 19, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal ed votazzjoni għal ed eh, għeddiet, mela s għaddu għal paragrafu 7, votazzjoni eh, nominali għal darboħra, oħra, għal ed <clears throat> għaddit. Paragrafu 11. Minnu favur, minnu kontra. Astenzjoniet għaddit. Paragrafu 19, zewġ partijiet. l ewel parti. Minnu favur, minnu kontra. Astenzjoniet għaddit. Il-tini parti. Minnu favur, minnu kontra. Astenzjoniet għaddit. Paragrafu 20, votazzjoni favur, kontra, astenzjoniet għaddit. <clears throat> Paragraf 25. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 26. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. U għaddit. Paragrafu 28. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Paragrafu 29, votazzjoni nominali, fetħed. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Ehm, premessa je, edha ferba partijiet l-ewel parti minnu favur, minn kontra, minn astenzjoni ta' għaddit. Il-tini parti minnu favur, minnu kontra, Njastieni jastieni, għaddit. Tillet parti, minu favur, minu kontra, min jastieni, għaddit. Nitċekkjaw fuq it-tillet parti tal-premessa eh, ġe je eh, votazzjoni fetħed, votazzjoni għalqed, għaddit. Il-raba parti, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Nitċekjaw li jista' jkun. Nitċekjaw l-raba parti. Votazzjoni fetħed. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Mela, naddu. Għal premessa O, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal-ed. U għaddit. Issa nivotaw fuq il mozzjoni e rizoluzzjoni kolla. Minu favur, minu kontra. Min jastjeni. Għaddit. U għek, temmejna il-votazzjoni. Proset. Eh, Signor Svensen u Buon appetito jgħet il-President.